attività tagħhom waslu għal billa. Kollegi għandi aħbar ħana naqra bl-Ingliż. Għax forsi ikun aħjara għalikom. Is-sur David Martins il-nishtiq najdlu li t-tira tijaw ħatat laqtart. Iġifirina nishtiq nitlop il kamra biex taqbel li rapport ta' Sur Martin li huwa importanti ħafna lina dwar il-bidliet ta' regoli ta' proċedura isir bħala l-aħħar punt il-lejla, ġifiri ħajkolna bidla daqxej ta' bidla fl-agenda, pero mhux se jkollna bidla ta' kontenut, sewa so, ġifiri sempliciment ħanbidlu l-post ta' meta jiġi l-ħin jiġi diskuss dan il-punt. Nittama li taqblu dwar dan għax il-rapport se post trid ikun preżenti għad-diskussjoni tagħna. Din hija bidla formali għall-aġenda u għalhekk jien ħajkolli nitlob il-kamra kollha taqbel u nittama li ma jkunx hawn ma jaqbilx. Grazzi kollegi. Grazzi.